kontributi ta'kom il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna mistoqsija orali lill kunsill Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ globali tal-Unjoni Ewropea għal migrazzjoni. Eh, Resqam il-Kumitat tal Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern biex nibdew bid-dibattitu tagħna ngħaddi l-kelma lil l-awtur il-Claude Moraes qed jogħġbok. Mikro. President colleagues. President kollegi. Isfond għal dan il-mistoqsija orali ma setax tkun iktar fuqta. Aħna fis aħna daqtana il-Kummissarju um, Mana u aħna għanna fosna il-Presidenza um, Taljana tal-Mare Nostru illi uh, daqt sejwa ser uh, jimbda l-operazzjoni um, Tritron U sfortunatament il-problema li ħanaraw persuni twajba li ħajpruvaw jisalvaw ħajiet tan nies imma 3000 migrant xorta ħajkunu mietu fl-2014 biss. Illum dal-ħodu smajna l-dosija tijaw il-Papa li għal fil-diskors li ma bħalu li ma nistax nipermet il-Mediterran sir ċimiterju kbiri ma u għal ukoll mot matur ħafna li ħna nabżon azzjoni konġunta għal problema migrazzjoni għabbażi tal-dinjeta umana tal-migranti kienet reazzjoni matura ħafna li referi tal-effetti u l-kawzi tal-migrazzjoni u għalek huwa f'dan l-spirtu li aħna qegħdin inpoġġu il-mistoqsija bil-fom tagħna u dim il-Kummissarju u l konsil Mhix ewwel darba li aħna qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni. Hija ħafna mistoqsijiet, hija ħafna mistoqsijiet ovvjament bil-fom li saru imma fadlilna x'naqfu ovvjament imma fil-aħħar paragrafu tal-reżoluzzjoni bil-fom tagħna qed nitkellmu dwar is-sistema komuni għall-ażil kemm il-darba semmejnija, kemm il-trialogu kellna, kemm il-, direttivi u liġi aħna provajna naqdu. Ovvjament għanna lodda biex naħdmu, imma kustjoni ta' solidarieta, hija kustjoni ta' azzjoni politika. Allura dak li aħna nejdu l komissjoni eh, l-Konsil l-lum u mod partikolari sul Gozi, mux bidux fil-presidenza, għax fil-presidenza aħna kemm mare nostrum, 150.000 ruħ ehm, li ġew salvati, imma l-Konsil mux qegħdin iwettqu il-sistema l-azil, sema komuni għall-azil, li eh, l-ewwel ħandu lej konsil li mistoqsija aħna m'għandniex din solidarjetà u għalhekk aħna kellna dan il-messaġġ morali b'saħħtu ħafna dal-għadu. Għaliex fil-obbligi tagħna ta' tfittxija u salvataġġ l-ewwel obbligu tagħna l-mew mistoqsija tagħna hija aħna eh, minn mara mostra marna għal Triton minħabba l-programm ma kienx adegwat. U meta nitkellmu dwar Frontex u Tritron hemm adegwatezza wkoll dik il-mistoqsija il-Kummissjoni Ewropea tagħmel l-mutaħħa ma istati membri mhux qegħdin jwiżnuna u jwiżnuha mela mhux se jkollna eh, qasim tal peace li huwa ġust dak li semma dal-dosija tiegħu, il-kawżi u l-effetti, il-fattur tal-push u l-pull, il-politika ta' risistemizzazzjoni. Aħna eh, semmejna il-Konsil f'Milan u hemmhekk ma kienx hemm politika għal għal-rialokat eh, għal risistemizzazzjoni għaliex din ma kienx gwali madwar l-Istati membri. Meta għat nitkellmu dwar dan il-kontest, eh, ħafna hawnhekk jisimgħu fuq il-kontest, imma minkejja l-awsterità illi għandna l-ewwel 10 pajjiżi li iktar qed jirċievu immigranti mis-Sirja u bnadi oħra ma eh, żviluppati u eh, qegħdin jiżviluppaw u mhux wieħed u m'hemmx wieħed fosthom li wieħed tal-Unjoni Ewropea kollha ma pajjiżi għadhom qegħdin jiżviluppaw Ejja naħpoġġu f'kontest iva ħna ġenerużi imma mhux qegħdin fost dawk illi qegħdin jerfaw l-ikbar pis fid-dinja. Ejja niftakru dak li qasur Junker fis qarrija ta' bidu tiegħu fuq illi niftu ċannels migratorji. Ejja ninkunu qalbina u ngħidu x'e ta' menxidu nfissru mhux orsi mhux illum, ejja nerġgħu nirriflettu fuq jista' jkun, x'jista' jkun. Kollegi, fondi ta' emerġenza IVA, migrazzjoni u azil, il-kontroll tal-frontieri niġildu kontra traffikar, il-politika barranija u l frontiri dak li namlu fuq il-kwalifiki fuq il-proċeduri standard dawn kollha u essenzjali. Imma dak li huwa essenzjali li napoġġi bħala mistoqsija kemm il kommissjoni kif ukoll il-Konsil ma speċjalment il-Konsil li aħna ma jkollniex implementazzjoni tal-sistema komuni għall ażil tagħna, l-għan tal-mistoqsija tagħna tal-lum mhijiex li l-Parlament ma minn xogħol u aħna minna xogħolna, imma aħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar minn hekk u dan indirizzah lil kollegi tiegħi fil-Kumitat Libe madwar madwar Parlament. Jiena li nipproponi huwa illi aħna ngħidu lil konsil nejgħu wettqu dak li għandna, nimplementaw dak li għandna biex in-nies jiqfu l-mutu fil-Mediterran. U mimma wkoll nagħmlu sħarriċ tana li huwa meħtieġ biex naċċertaw li nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill biex ikollna r rizorsi meħtieġa li npoġġuhom din. Tista' nisħarriġ din inkjesta biex ikunu nistaw inħarsu f'wiċċi ċittadini biex nassiguraw u nserħula magħhom qed nagħmlu l-almu tagħna biex narraw li mwiet fil-Mediterran mhumiex qegħdin isiru ġimgħa wara ġimgħa li għandna sistema ta' ġestjoni illi eh, li ħaqqa il-tifħir eh, u li dak li għalli dusjat jgħidu dwar il-politika l-azil u r-rifuġġat ta' sew qegħdin nagħmluh fil-prattika. Grazzi naddu issa għal konsil biex ikun jisarġixxi għad dibattitus il-Ministru Gozi. Grazzi, grazzi President. Nishtiq nirringrazzja minn qalbi il-kollegi, il-kollega Moras tal-li eh, podġa u dimna unek soġġetti li tantu ma essenzjali, fundamentali, li għamlu parti mill prioritajiet ewlenin tal-presidenza tagħna, ta' semestru tagħna ta' presidenza. U li u koll aħna u parti mill-program tal-Komissjoni, qed naraw soddisfazzjon eh, il-Komissjoni ta' Juncker li fokka fuq il-migrazzjoni bħala wieħed mill-prioritajiet li daħħal ukoll fil-programm leġislattiv tal-2015 li għalina hija xi ħaġa li huwa Eh, ta' importanza enormi. Importanza għaliex jekk hemm suġġett fejn l-Unjoni Ewropea tista' turi il-valur miżju ta' ħamella President kollegi dan huwa il-suġġett tal-immigrazzjoni. Għaliex fin-natura ta' l-immigrazzjoni hija xi ħaġa transkonfinali bħala definizzjoni għan-natura tagħha, il-natura transkonfinali tagħha teħtieġ tweġiba iktar eh, komuni u konġunta u iktar qalbina minna ħata l-Unjoni Ewropea. Aħna ħdimna sfiq bla eda fil-prezenza tagħna biex nagħtu dan il-lat konkret għal dan il-prinċipju dak l-artiklu ta' trattat li jitkellem dwar solidarjetà fil-qasam tal-migrazzjoni. Għalina dik dak il artiklu hija bażi ta' prinċipju politiku li huwa vingolanti li huwa programm politiku għall-Unjoni Ewropea programm politiku li aħna rridu naħmu iktar ħafna iktar fuqu, ħafna iktar dak li l-kooperazzjoni bejn il-Konsil tal-Ministri, kummissjoni il-Parlament fil- E, e, e, fil-mistoqsija kien hemm it-talba fuq il-programm li qed isir trasfiċjati u salvataġġ qed isir fil-Mediterran. Diġà hemm 37 intervent konkret fil-Mediterran fuq ħames setturi ta' intervent infakkar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, il-programmi ta' protezzjoni reġjonali Eh, flimkien ma' l-resettlement l possibilità l-access eh, legali fl-Europa, il-ġlida kontra traffikar tal-bniedem, il-sorveljanza tal-frontieri biex inħarsu u nsalvaw l-immigranti fil-Mediterran, in miżuri ta' għajnuna l-istati membri illi irridu jħabtu wiċċhom ma' influssi migratorji kbar. Eh, u dawn huma setturi li l dimna fuqna fuqhom eh, li referenti ħafna fuq eh, għal-Konsil kien hemm ukoll kol xogħol li sar minna kemm tal-Kusek ukoll tal-Parlament. Aħna sodisfatti b'dak li sar xi sale. Aħna maħniex sodisfatti, aħna naqblu ma dak li jentijet, li jinti semmejt, klim tal-papa, ma nistawx jibqa jkun li l-Mediterran jibqa jkun ċemiterju, ċemiterju tal-egoizmu u indifferenza Ewropea. Di ja tifsira ta' solidarjetà li kiridu nkomplu naħnu aktar sabiex nkunu nistaw nwettqu mill-aktar fiż dak il-programm operattiv fl mill-ħar li ġi adottat mill-Konsil tal-Ministri fl-Lussemburgu f'Ottubru fl-10 ottubru, aħna irridu naħdmu iktar fuq ġestjoni aħjar ta' flussi migratorji li eh, konem tweġiba u azzjoni strateġika għal problema migratorja għal fuq żewn tlet suġġetti ewlenin eh, li ma tlet saturi li aħna individwajna bħala priorità u l-presidenza tagħna. Ovvjament il-ġestjoni li msaħħa fil-frontieri esterni dan wara żmien wa snin twal ta' xogħol ta' responsabilità kbira illi ħadet eh, fuq spallita eh, l-Europa fl-aħħar daħħan l-prinċipju li l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea eh, Ewropea mhumiex Italjani, Pollakki, Grigi, Spanjoli, imma huma komuni u peress huma frontieri komuni mela jeħtieġu approċċ waħdieni, wieħed waħdieni biex li eh, minn hemm ħarġet ukoll l-operazzjoni trajtin li jinti semmejt, ovvjament dan mhux biżejjed dan irid ukoll jimxi id fit ma' azzjoni li ħafna iktar operattiva, ħafna iktar effiċenti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, dialogu ma' pajjiżi ta' oriġinu ta' transitu. Aħna dan ukoll irid jitwessa fuq livell ġeografiku skont il-Presidenza ovvjament irridu ndaħlu wkoll nkomplu naħdmu fuq l-Afrika ta' fuq u manki l subija mm, tal-ġirien. tal-ġirien, subija tal-ġirien. Eh, illi eh, intejna ħafna u kol dak li ma politika kommerċali, rridu sa u kol għal politika tal-Afrika ta' Sotta Sahara u eh, kol għamilna ħafna xogħol dak ir-gwar, il-presidenza tana u ukoll għal qarn tal-Afrika. Dan kollha huma ma l-approċċi kollha li rridu nifukaw fuqhom u nestendu l-politika tagħna fuqhom. U bieqija biex l-Unjoni Ewropea li se tagħmelhom qed tfadilna x'nafu għaliex ovvjament qed nitkellmu dwar eh, l-ewwel riżultati li kellna mhuwiex mhux biżejjed irridu nagħmlu iktar ngħidu kif inhi sabiex inkunu nistgħu nagħtu sens operattiv u sabiex nikkonvinċu l pajjiżi ta' membri t-oriġini u ta' transitu illi tassew jaħdmu sabiex jikkooperaw b'mod konkret u effiċjanti u tanġibli maħna fil-ġestjoni tal-influssi migratorju. Mbagħad għandek it-tielet settur illi jinti fakkart, illi it-tielet qasam, illi huwa rridu nsaħħu is-sistema tagħna Ewropea għall-ażil, is-sistema komuni għall-ażil E, Sur Marajas, e, jina ma sax ma nisħalx fil-ċertu irqaqat li jinti semmejti dwar ċertu proċeduri ta' rejati u ta' ktur ta' liġi, tal e, ta' tal estati membri u fil-proposti leġislativi li nittamaw li ħajsiru immi li għaw taħt il-Komissjoni. Mistax nisħol dar irqaqat imma nistanejt bis li f'din is-sistema komuni għal-azil sar u kol tul il-mandat tana regoli komuni kbar inqas ċans għal derogi e, passi l-qoddim anki għal dak li għandu xjaqsam il-regolamenti ġodda fiħdan il-sistema ta' Dublin li bħala presidenza aħna naħħossu illi parzialment mhux biżejjed mux tajjim fil-konsil mhux biżejjed għaliex mhux qed jilqa' għall-sfidi kollha. Imma aħna dawn irridu nisfruttaw dak li tajjeb li għandna sabiex inkunu nistaw nużaw eh, kemm fil-suġġett tal-immigrazzjoni kif ukoll il-minorenni mhux ehm, minorenni mhux akkampanjati. Aħna qatt fadlilna x'naqfu ħafna eh, palma nanna pereżempju il-allarma ehm, t-wisija bikrija. Aħna wkoll għandna il-bżon kornament s sistema inlestu il-sistema ntabbuha u li nwetquha nwetqu strumenti amministrattivi illi għandha bżonn din is-sistema sabiex nvera tassew naslu għal sistema ta' azil komuni Ewropew. U dan u importanti għaxiex sabiex ikunu nistgħu nerġgħu nibnu bejn l-istati membri il-fiduċa reċiproka għaliex dak li ġara f'dan l-aħħar snin il-fatti li aħna ħallejna, eh, ħallejnijom fendu għarrasom l-istati membru, l-istati membri din il-problema eh, kbira mens, eh, dik kienet minħabba kien hemm nuqqas ta' fiduċja reċiproka bejn l-istati membri. Waset għal din il-nuqqas ta' fiduċja reċiproka, għajja hija xi ħaġa li aħna ġafmu fuqa fuq is-tema tal-frontieri tal-. -frontieri, tal pajjiżi terzi kif ukoll sistema komuni għall azili fisser li anki stati membri wieħedhom għandi mod individwali jdu jtejbu sistemi nazzjonali tagħhom għall azil għaliex l-unika mezz kif aħna nistgħu nerġgħu nibnu din il-fiduċja reċiproka li kien li hija indispensabbli jekk aħna se jkollna politika ta' migrazzjoni ġdida. Qed naħseb fuq dan bħala President presidenza aħna proponejna il-rekonoxximent reċiproku li mhuwiex eh, għalissa ma ħanix tejn fuq ma jessenzjali jekk aħna nistgħu naslu għal dakina semmejti mill għandna bżonn din il-premessa aħna rridu nerġaw nkomplu nafdaw xurxin. xulxin Sakemm ma jkunx hemm fiduċja sħiħa ma jistax ikun hemm din il-politika l-migrazzjoni komuni illi l-Ewropa tista' u għandha tiżviluppa bisħiħ. Grazzi. And thank you, Council, and I'll give the... Se tassew, issa nadi għal-Kommissjoni, nadi għal-Kommissarju um, Avram, Avramopoulos. Grazie. grazzi. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, immigrazzjoni dejjem kienet fil-portfol tal-affarijiet interni ma qatt ma kienet bħala titlu u fuq qudiem imma issa huwa bħala titlu għal raġunijiet pragmatiċi u simboliċi. Nixtieq ningrazzja l-Komitat Libe u iċ-ċer, is-Sur Moraes, tal-li tawni l-opportunità li hawnhekk illum nkun fostkom f'tal dan avveniment importanti ferm. Nixtieq ikkwota wkoll dak li qal il-Papa dal-Odu. Jiena naqbel bisih ma dak li qal nista' ngħidlu fisem kulħadd illi dan is-sinjal ċari li ntbat lilna. Irċevejnieh um, b'rispett sħiħ għal dak li kellu xi jgħid. Jiena onorat illi għandi dan il-portafol fidejja. Fl-istess waqt, però, Naf illi m'hemm soluzzjoni waħda faċli illi biex indirizzaw din l-sfida kbira li għanna għoddimna. Iżda serħilkom moħkom illi rida politika qawwija biex għan Il-mistoqsijiet estensivi kom juru kemm komplessa l-sfida li għanda l-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-immigrazzjoni u l-azil. Aħna qegħdin ħamtu wiċċna ma l-ikbar pressjoni migratorja fil-frontieri esterni tagħna mill-kriżi tal-Balkani. U dan jeħtieġ approċċ integrat f'kull qasam, inkluż il-politika barranija u ta' sikurtà. Jeħtieġ illi nerġaw eh, niksbu fiduċa reċiproka f'xulxin biex nkunstaw nifacċaw dawn is-sfidi fl-imkien fiduċa bejn l-Istati membri kif ukoll bejn l-Istati membri l-Unjoni Ewropea. Is-solidarjetà u l-isim ta' responsabilità hija s-sis ewlini li fuqhom qegħdin nibnu sistema komuni għall-immigrazzjoni u l-azil, standards komuni u drittijiet għall-immigranti ħafna għadda li solidarieta ġew sviluppati sabiex dan n-daħlu fis-seħ pal per eżempju l-solidarieta finanzjarja u għajnuna u l-għajnuna li t-senata mill-aġenziji relevanti l-Azzo kif ukoll Frontex. Ir-relokazzjoni ġi sviluppata minnħata l-Kummissjoni. Għanna ġen nistuktaw f'dan ix-xogħol. Aħna għandna l mekanizmu ta' twistija bikrija u l-artiklu 33 tal-regolament li jesa. U dawn juru dawn ir-regali x'jiswew, imma aħna rridu nkomplu niżviluppaw u nużawhom il-kolb għax dan huwa xira. Solidarjetà tibġi timxi jid fit ma' responsabilità. Issa membri kollha irridu jerfaw ir-responsabilta ta' tħaddim ta' sistema. L-implementazzjoni sħiħa tal-sistema komuni għall-azil hija priorità li ma bħala. Il-Kummissjoni ser tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-xogħol tal-Istati membri u tappoġġa il-sforzi tagħhom aħna ħan wiznu isforzi tal-Unjoni Ewropea, tal Stati Membri, kooperazzjoni pratika mhux biss permezz ta' eża għajazo, aħna wkoll qegħdin serħu fuq il-involviment kontinu fuq il-NGOs u anki msieħba internazzjonali bħal muma il-Kummissjoni eh, ta' Rifugġati tal Mauda. Il-direttiva fuq il-kwalifiki u il-Dublin tlieta diġà qegħdin fisseħ, iżda l-istrumenti oħrajn ser jiġu applikati biss mill-lulju li ġej Jiġifieri ma nistax nara xi ħtieġa kbira għal bidliet fil-sistema l-azil fil-ġejjini qarib, iżda da ma jfissirx illi fuq żmien qasir da ma jistax iseħ jekk nixtarru sew dwar dan. Il-traffikar tal-bniedem għandhom elementi inkomuni imma il- traffikar u kontrabandu ma' żewġ affarijiet kompletament differenti. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea traffikar tal-bniedem ħajkun bbażat fuq drittijiet tal-bniedem u bbażat fuq il-bniedem. Aħna rridu naraw li kunem protezzjoni għal-vitmi kollha u li kunem azzjoni kriminali qawwija b'saħħitha għal-traffikanti kollha u billi naħdmu l-aġenziji ta' affarijiet interni li jimplementaw azzjonijiet fuq il-kontra traffikar. Il-prevenzjoni hija essenzjali u l-Stati membri għandhom il-obbligu illi jieħdu azzjoni legali biex innaqsu id-domandi illi id-domanda illi waslu għal sfruttament jew permezz ta' kriminalizzazzjoni ta' ta' min jamelek il-vitmi billi kumpaniji nżomhom responsabbli li jekk jużaw dawn il-vitmi mod ħażin jew għarriq il-kontrabandu huwa eh, qed jitber kull ma jmur u dan irridu allura iktar niġġieldu kontrih. Irridu nibnu eh, azzjoni kriminali ikbar billi investigaw u niprosekutaw dawk li huma eh, iktar li dawk li huma responsabbli. Il-pjani li għanna sabiex nkunu nistaw nġildu kontra dan il-rejat se jifoka kemm fuq iż-żarbar tal- networks kriminali permezz ta' um, partit ta' intelligence imsaħħa il-kapacitajiet u il-prosekuzzjoni kif ukoll il-prevenzjoni permezz ta' kampanji ta' informazzjoni fuq il-perikli li kodem il-trafikart ehm, l-Unjoni Ewropea u kooperazzjoni msaħħa l pajjiżi terzi. Il-azzjoni għal pressjonijiet migratorji fil-frontieri u il-kontrabbandu għandu jinkludi wkoll illi konna rwol imsaħħa għal Frontex. Jekk aħna ikonna dan il- jekk aħna nagħmlu dan, mela Frontex irrid jkun responsabbli fix-xogħol tagħhom. ma biss għandhom l-assisa tal-frontiera biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol għal dak li huma il-ġitz il-operazzjonijiet konġunti. E, aħna dan beda fil-bidu ta' din is-sena, il-ħaddim ta' dan se tkun abbażata fuq kif jiżviluppaw l-affarijiet. Il-Kummissjoni qed tissegwija mill-qrib iżda id-deċiżjoni se titieħed mill-Aġenziji u stati membri involuti. Il- um, spiża hija 2.9 miljun fix-xar bej wieħed u ieħor biex inniduha u nifinanzjawha fuq żmien qasir l-Aġenzija għamlet interrogazzjonijiet u l-Kummissjoni ipprovdit 3.9 miljun euro permezz ta' transfer dirett, permezz ta' sorsi disponibbli taħt il-lat ta' sekurta' intern. Il-Kommissjoni taf illi l-Parlament propona emenda biex nżidu riserva ta' 20 miljun mal-budget ta' Frontex għal-2015 u aħna nistennew bil-ħerqa għad deċiżjoni ħarrija konġunta minn naħta tan il-Parlament kif ukoll il-Kunsil. Il-risistemazizzazzjoni għalissa hija l-unika mod ta' dħul legali għal persuni li jeħtieġu protezzjoni għal iktar espressjoni tangibli ta' solidarjetà internazzjonali ma' rifjuġati f'pajjiżi terzi imma wkoll għodda biex inneħħu ftit mill-pis mill-pajjiżi li qegħdin jospitaw. Peress id-deċiżjoni għal resettlement eh, kemm il-persuni tibqgħu kemm responsabilità ħatba fid-din l-istati membri, mela l-Kummissjoni ħadd diskuta magħhom fuq biex jaraw kemm għandhom jibqgħu nies fil-pajjiż u kemm għandhom jintbagħtu band oħra. Imma xi ħaġa li ma treġix hawnhekk. L-istati membri li jirċivu l-ikbar numru ta' tal-biet tal-azil spontanju ma dawk li iktar jamlu risistematizzazzjoni ta' rifugjati u aħna irridu eh, nindirizzawa di. Il-birħi servizzi tiegħi kellom l-ewwel diskussjoni ta' orjentament mal-istati membri fuq allokazzjoni possibbli u mekanizmu ta' diviżjoni. Il-Komissjoni diġà hija impenjata li li tfittex toroq eh, u soluzzjonijiet ġodda li nħarsu l-approċ komuni għal dak li huwa l-viżas komuni humanitarji biex jippermettu l dawk li jiġu fl-Ewropa u japplikaw għal protezzjoni. U dinja xi ħaġa li aħna diskutejna fil-qalbira. Jiena nirrealizza illi din hija kwistjoni ta' sew sensittiva. Issa fuq kwistjoni legali. Għal raġunijiet ovvi u ekonomiċi, L-Ewropa trid tindirizza in noqasijiet fix-xogħol u il-problemi ta' kontinenti qed jixjih kull ma jmur u għalhekk aħna ħana sfiq fuq dan il-punt mal-imsieħba tagħna soċjali u mal-negozji tagħna. L-ewwel pass ser ikun biex inħarsu lejn il-politika li teżisti diġà bħal pereżempju il-Blue Card tal-Unjoni Ewropea u naraw x'jista' jseħħ biex nkun iktar attrajenti u effettiv. Eżis membri tal-Parlament, it-tweġiba għal ħafna mill-sfidi fil-qasam tal-affarijiet interni uh, jinsabu fil-propju fil-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi irridu intejbu ir-rabta bejn il-politiki interni u esterni tal-Unjoni Ewropea u rridu nisħu fuq il-ħtieġa li nadottaw approċ eh, fit-tul li jindirizza il-kawzi għall-immigrazzjoni rridu mhux biss nippruvaw inwieġbu għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza immedjata imma għanna naħdmu fuq approċ komprensiv u strutturat biex nindirizzaw il-pressjonijiet migratorji li qegħdin dejjem jiżdiedu. Speċifikament l-approċ tal-Unjoni Ewropea għandu jimmira lejn l-integrazzjoni tal-istabilità politika u ekonomika, l-iżvilupp u aspetti tas-sigurtà. Flimkien ma' strumenti politiki u operativi. Kwistjonijiet bħal eh, ma l-immigrazzjoni, l-azil, ġestjoni ta' kriżijiet, għajnuna monetarja, svilupp, kummerċ, demokratizzazzjoni, drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu indirizzati b'mod komprensiv u koerenti. Aħna rridu niżguraw li l-immigrazzjoni tkun integrata fl-oqsma kollha tal relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea, kooperazzjoni għall-iżvilupp u politika ta' sigurtà. Imma irridu koll inkunu ta' appoċ unkunu kredibli irridu nappoġġaw l pajjiżi msieħba biex nizguraw uh, eh, eh, immigrazzjoni ittieb u ġestjoni tal-frontieri danna sabiex nejnu lil dawn il-pajjiżi uh, jissodisfaw l-obligi internazzjonali tagħhom. Il- uh, subijiet tal-mobilità twaqfu biex ikunem kooperazzjoni operazzjonali ma' pajjiżi bħal Marokka, Tunizija u il-Ġordan. Fittul tul mbagħad l-indirizzar tal-immigrazzjoni irregolari eh, frasilajn huwa l-aħjar investimenti li aħna nistgħu nagħmlu Jena beħsibi eh, nikoordina ma' Signora Federica Mogherini u naħdem mill-qrib mal-kollegi tan tiegħi il-Kommissarju għal responsabli għal politika tal-viċinat jnuna l-izvilup, kif għal fil-fat il-President tal-Kommissjoni. Fl-ħarnet, nitkellem dwar il-finanzjament. Taħt l-istrument tal-izviluppu kooperazzjoni, il-Kommissjoni edha timplementa inizjattivi ta' madwar 53 miljon euro fukaw fuq il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali. Minn dawn il-fondi madwar 14 miljon euro imorru għal ġlieda kontra it-traffikar u l-kontrabandi u l-kontrabandu u 17 miljon euro huma dedikati għall azzjonijiet iffokati fuq l-iżvilupp reġjonali programmi tal protezzjoni għal refuġati u komunitajiet ospitanti fil-vant nofsani u pajizi tal-qan tal-Afrika u fl-Afrika ta' fuq. L-istrument tal-viċinat Ewropew jimmobilizza madwar 60 miljuna l-immigrazzjoni u interventi fil-pajjiżi tal-Mediterran. Barra minnek, madwar 200 miljon euro ġew allokati fl-2014 biex in wieġbu għal kriżi serja li hemm fis-Sirja tar-rifuġati mill-2014 tal-2020 fil-qafas finanzjarju għal dawk is-snin l-istati membri u pajjiżi ta' żona Schengen se jirċevu iktar minn 4.4 biljuni ta' euro taħt iż-żewġ fondi flimkien il-fond tal-azil u integrazzjoni u migrazzjoni u anki dak li huwa eh, għal frontieri ta' u l-viża flimkien ma' l-Italja, greċja Malta u Spanja se jirċievu l-biċċa kbira ta' dawn il-fondi flimkien madwar 1.4 biljun euro tul iċ-ċiklu finanzjarju sħiħ. Għal situazzjonijiet ta' emerġenza aħna l-2014 warrabna għall istati membri kollha flimkien 25 miljon euro taħt l-azil, il-fond tal-azil u migrazzjoni u 6.8 miljon euro taħt il-fond ta' sigurtà interna, frontieri u viza. Onorevoli membri tal-Parlament jiena tassew ħerqan illi naħdem mill-qrib ma'kom biex nindirizzaw dawn il-problemi, niffaċċaw dawn l-sfidi permezz tal-mezzi kollha li għandna għad dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Kommissar Avramopoulos. Willkommen in nun Aussprache, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna, issa nibdew id-dibattitu Kollegi, diġa waqajna lura 12 minuta għalhekk issa se nkun strett ħafna fl-allokazzjoni tal-ħin u għal-kaċ li għaj se nieħu biss ħames kellima. Sinjura Holmaja, żewġ minuti. Sur President, Kummissarju, meħba fil-Presidenza Taljana, kollegi. Iva, meta wieħed iqis l-importanza ta' dan is-suġġett huwa impossibbli li wieħed joqgħod jidħol f'ħafna dettalji, għalhekk jiena nixtieq nisħaq fuq punt wieħed biss. Jiġifieri il-salvataġġ tal rifuġjati Komissarju, l ewwel jiena nifraħlek għal prezentazzjoni li għamiltilna, naħseb illi stajna nifmu minn dak li għad kemm għad baqanna x'namlu qabel ma niżviluppaw approċ biex insolvu, din dil problema. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal kooperazzjoni fil-ġlieda kontra it-traffikar tal-bnedmin. 230.000 persuna daħlu fil-Mediterran fl-2013 u l-2014 u 108 eh, telef mitu madwar 3000 persuna ma ħadd ma jaf kemm inqatlu nies, kemm jiġu uh, traffikati nies bħala riżultat tal-traffikar tal-bnedmin u kemm isir abbuż sesswali ta' tfal. Aħna qatt ma naraw dawn in-nies, qatt ma narawhom u għalhekk nistgħu biss nobsru kemm hija kbira dil-problema ftit nisa sali li huma uh, vittmi tal-traffikanti imma ħafna iktar tfal. Għalek huwa importanti ħafna fil-fema tiegħi li l-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni għandhom jaħdmu fl-imkien b'mod koordinat u li kunem kooperazzjoni u kol ma' pajjiżi terzi kooperazzjoni li tippermettilna illi nikxfu l-attivitajiet ta' traffikar tal-bnedmin u tippermettulna illi nikkoordinaw aħjar l-attivitajiet umanitarji tagħna. U anki biex niprovdu l-qafas legali biex insaħħu l-attivitajiet kollha tagħna biex nikxfu dawn l-attivitajiet kriminali. Irridu nsaħħu l-kooperazzjoni u nsaħħu il-protezzjoni tal-vitmi. Grazzi, Signora Holmaja, e Signora Sippel, minuta u nofs. Grazzi ħafna. aħna rridu iva naqbżu għal refugġati imma din mhix soluzzjoni, rridu niffaċċaw l-sfidi li għandna u rridu ngħidu li mhumiex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom l-ola numru ta' refuġati, għalhekk hija ħaġa intollerabbli li l-persuni illi jaslu l-Ewropa jirriskjaw ħajjithom u saħansitra jitilfu ħajjithom. Għandna bżonn ta' approċċi differenti biex inħarsu lil nies illi qegħdin jaħarbu mill-gwerer illi hemm f'pajjiżhom Iva, nġildu kontra l-kriminalità, imma hemm bżonn li insibu mezzi kif għom b'mod aktar sigur fl-Ewropa. Iva, dawn il-programmi ta' relokazzjoni imma ħafna autoritajiet ma jaċċettawhomx u hemm ċerti stati membri li jaċċettaw biss ftit refugġati rridu nuru iktar solidarjetà u naqsmu il-pis ta' refugġati b'mod aktar ekwu bejnietna bħala stati membri. Għalhekk hemm bżonn illi ikonna sistema ta' sim tal-pis sabiex l-istati membri kollha jagħmlu l-kontribut tagħhom u ħadd ma jaħrab mir responsabilta tiegħu. biex dana mux biss jati daqqatiet l-Italja u l-Greċja imma pajizi bħal Ġermanja u l-Svezja kiku fl-axħar l-istati membri kollha kienu lesti li jikkooperaw u jieħdu ir-responsabiltajiet tagħhom bis-serjetà għandna bżonn ukoll insibu mezzi legali kif dawn jidħlu fl-Ewropa. Hawnhekk il-President jinterrompi l kellima grazzi, Sinjura Sipil issa s-Sur Kirkhope. Sur President, is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni lejn il-Mediterran hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti għall-Unjoni Ewropea kollha kemm L-Ewropa għandha tieħu approċċ għall-immigrazzjoni fir rispett ta' drittijiet fondamentali, obbligi internazzjonali, dinjità u ħajja tal-bniedem. Bżon ta' approċċ bilanċjat il-numru ta' persuni li jitilfu ħajjithom jizdit ta' kull sena. U eh, din hija ħaġa inaċċettabbli u mhux sostenibbli hemm bżonn ta' approċċ eh, li jkun realistiku. M'hemmx soluzzjoni sempliċi, ma dak li għandu bżonn dan il-Parlament u dak li talab il-Kumitat Libe approċċ holistiku li juża l-istrumenti kollha li għandu għad-dispożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea fostom naraw x'inhuma responsabiltajiet tal-Frontex u kif nistgħu insalvaw il-dak li huma vulnerabli u sfruttati qed imutu fil-baħar u anki inwaqfu l-kontrabandisti u traffikanti illi iġibuhom arku b'tejhom. Irridu naħdmu ma' pajjiżi terzi b'mod effettiv biex nindirizzaw problema tal-immigrazzjoni eh, propju mill-eru tagħha. U rridu ikonna politiki ta' rilokazzjoni u ritorn L-istati membri rridu jieħdu responsabilità li proċessar effiċjenti ta' l-applikazzjonijiet dana jgħin lil dak li tolbu l-azilu l-Unjoni Ewropea sħiħa. La għanna niftħu il-bibin tana miftuħin berraħ u laqas nal-qwan f'wiċ dawn in-nies li jitolbuna lajnuna. Għanna imwarbu il-populizmu nsibu mezz realistiku kif nimxu l-qoddim u nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Grazzi, Sur Kirkhope, għal żewġ minuti is-Sinjura Vikstrom. Iva, naraw eh, dawn eh, l-immaġini traġiċi 366 um, tabut li rajna fl-Lampedusa, ma nsejna najdu illi flampedusa lampedusa ta' kuljum ikun hemm imwiet iktar minn 3000 persuna tilfu ħajjithom fil-Mediterran is-sena li għaddiet meta mqabbla ma' 600 persuna li tilfu ħajjithom is-sena ta' qabel. Konna għadna illi dinja xi ħaġa li maħna se nerġgħu nippermettuha qatt imma dalodu stess il-Papa għalinna li qatt iktar mandu jkun illi il-baħar Eh, Mediterran issir ċimiterju tal-massa. Hemm bżonn issa illi nsibu soluzzjoni, hemm bżonn illi nwaqfu darba għal dejjem il-traffikanti għaliex dawn in-nies huma propju fidejn dawn it-traffikanti, dawn il-kriminali u impossibbli li wieħed jiġi fl-Ewropa b'mod legali. U hemmhekk għad għandna sfida kbira quddiemna, sfida politika hemm bżonn li noħolqu mezzi biex dawn in-nies jaslu fl-Ewropa b'mod legali u sigur. Għanna il-Kummissjon Ersarju preżenti hawnhekk li jrid jgħinna irridu naħdmu mhux biss b'moħħna imma wkoll b'qalbna. Hemm bżonn illi nagħtuhom tama lil dawn in-nies din hija sfida kbira għal politikanti hemm bżonn li l-Kummissarju l-ġdid jieħu azzjoni b'mod determinat. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Wikstrom. Signora Weinberger għandha mistoqsija tal-Blue Card. naf illi aħna diġa għanna sistemi legali fl-Unjoni Ewropea aħna irċevejna refugjati imma inti Cecilia taħseb illi bżonn li il-liġi tobbliga li l-istati membri eh, jaċċettaw ċertu numru u ċertu perċentwali ta' dawn il-persuni? Sur President, em 14 il-pajis li parteċipaw fil-program ta' risistemazzjoni u dawn xuħut minnom jaċċettaw inqas minn mit persuna fis-sena. L-Unjoni Ewropea tilqa biss 7% ta' refuġati kollha għalhekk mela skużawni ma naħseb illi eh, l-immigrazzjoni legali u il-punti ta' kontatti għall-immigrazzjoni tkun ikunu ħaġa jew ideja eċċellenti, is-Sinjura Ernst. il-politika tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' falliment iktar minn 20.000 persuna tilfu ħajjithom fil-baħar. Mietu fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea sempliċement għax ridu jiġu għaw. Ħalle warajhom familji, jibkuwom l-Unjoni Ewropea għandha tejn lil dawn il-pajjiż il-persuni il il biex għaliex dan din nidbatija batija hija intollerabbli l-politika ta' l-azil ukoll. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkun pioniera, trid tkun fuq il-linja ta' qudiem għatfazzil ta' politiki umani għanna bżon mare nostrum Ewropew biex nsalvaw lil dawn in-nies loti ta' azil għandu tkun għandu jkun azzjoni umanistika ma il-prinċipju ta' Dublin qed jiġu injorati. L-istati membri jridu jieħdu responsabiltajiet ta' refuġati Fuq dan irridu nitkellmu mhux fuq il-Frontex. Id-dritt tal-azil huwa wieħed mill-akbar kisbiet eh, li ksibna mill-aħħar gwerra law. Qabel in-nies kienu jingħataw lin-nazis, dan huwa dritt inaljenabbli, dritt individwali waħna dan irridu inħarsuh. Tkellem dwar dan sur kummissarju. Grazzi ħafna, eh, Signora Keller. Grazzi ħafna. L-Europa ma tistax tinjora U waqqa saħna ma nistaw nalqu għajnejna l fatt li nis u fil-Mediterran, persuni qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni, mill-gwerer, mill-diskriminazzjoni, persuni li ħafna drabi huma vittmi ta' nuqqas ta' azzjoni meħuda minna tagħna u dawn jibdew vjaġġi twal u perikolużi għaliex aħna ma nagħtuhomx għażla, ma nħallulhom ebda alternattiva. Ħlif illi jafdaw ħajjitom fidejn il-kontrabandisti. Aħna kompliċi ma dawn il-kontrabandisti, aħna natuwom il-possibilità li komplu jisfruttaw lil dawn il-persuni illi għandhom bżonn is-servizzi tagħhom. Jekk aħna tassew irridu nagħmlu xi ħaġa dwar il-kontrabandisti u traffikanti, irridu niftħu rotot sikuri lejn l-Ewropa dan diġant qal għanna l-istrumenti biex namlu dan l-unika ħaġa li hemm nieqsa hija r-rieda politika. Grazzi, Signora Kelle, għal żewġ minuti is-Signora Agea. Grazzi, Sur President, jena nitkellem nom tal-Signora Ferrera illi eh, mish edha unnek sena wara it-traġedja tal-Lampedusa aħna għadna edin eh, naraw kif se nindirizzaw din is-sitwazzjoni li ma tistax tkompli titqies bħala emerġenza saret rutina il-pulizija u eh, il-Pulizija u Dublin waslu għal 2000 persuna mejta, 3000 biss fil-Mediterran din is-sena. Il-frontiera ta' nofsinhar tal-Ewropa hija l-iktar eh, waħda perikoluża madwar id-dinja. Aħna ma nistawx inkomplu sejrinek, ma nistawx inkomplu nippermettu dan il-fenomenu. Aħna ma' ma nistawx inkomplu namlu l-Europa fortizza u namlu il-Mediterran ċimiterju tal-massa. Dawn huma l-konsegwenzi diretti tal-proċess ta' globalizzazzjoni li imbeda fil-tramuntana ta' dinja u aħna namlu parti minna. Aħna pala leġislaturi, aħna responsabli u kol, għanna bżon ta' eh, rotot legali għal dawn il-persuni li qed jitolbu l-azil, għal dawk li qed ifittxu x-xogħol dan l-approċ ta' emerġenza ħoloq mostru ġdid li hija din huwa dan il-makkinarju ta' akkoljenza nies li qegħdin jaħdmu bi spiritu ġenwin ta' solidarjetà imma u koll hemm l-ispekulaturi li m'għandhom ebda skruplu ta' xejn hemm il-prostituzzjoni hemm ix-xogħol li jisfrutta lil dak li jagħmluh għanna bżonnu kol ta' aktar ċentri ta' akkoljenza x'dawn jinsabu biss fl-Italja pratikament kif nistaw ninkludu lil dawn l-immigranti fit-tessut soċjali tagħna la darba jkunu għaddew mill-ċentri mil ta' akkoljenza. Ħafna drabi dawn ikunu żgħażagħ b'saħħithom kapaċi kontribwixxu aħna rridu li dawn in-nies inqisuhom mhux bħala migranti ma bħala ċittadini li għandna nilqawhom. Grazzi ħafna, is Salvini minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Jidirli li dan huwa tempju tal-ipokrizija u tal-razzizmu għanna nejnu li l-immigranti li jaħarbu mill-gwerer u mill-ġuħ għattajdu. L-istess gwerra li din l-Unjoni Ewropea tappoġġa meta għandif moħi għamnek il-rebbija eh, arbija. U dawn qegħdin ġibu konsegwenzi korroħ mhux fl-Afrika biss imma fl-Ewropa li wieħed jgħin lilhom nonfqu eh, flus illi qegħdin naħluhom b'mare nostrum tasbu li din hija l-unika soluzzjoni. Eh, m'għandniex ngħinu lil dawn il-kontrabbandisti u traffikanti għallek jiena nixtieq illi kien hemm iktar eh, eh, Renju Unit hawnhekk u inqas ipokrizija 3000 persuna li jerqu, ħafna nies li nizdu l-Italja li biss 10% minnhom biss huma rifugjanti l-oħrajn huma immigranti illegali u ħafna nies li għalaw miljuni ta' euro. Dan u dan huwa jasar mhijiex ġenerożità il-frontieri iva jridu jitħarsu u dan se nibqgħu ngħiduh sal-aħħar net, sal-aħħar net, sal-aħħar net. Faċli wis illi wieħed joqgħod iċabċab lil Papa Franġisku meta jqumu jitlaq. Mbagħad il-Papa ħalli għawla bħal din li tonfoq miljoni, biljoni ta', ta, ta euro biex toħloq iktar kaos, iktar konflitti fil-frontieri tagħna, mhux biex ngħinu lill-immigranti, wisqanqas biex ngħinu lill-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Sur Salvini, taċċetta mis-soqsija mis Sur Ferran. Peter, kollegi Ferran. Monsieur le Président, Monsieur Salvini, simplement la France et la Grande-Bretagne. Monsieur le Président, Franza u eh, għanda responsabilità kbira f'dak li qed jiġri fil-Libja u fis-Sirja. Il-kontinent tagħna se jkompli jibqa eh, makkinarju għal dawk illi jiġu hawnhekk mingħajr dokumenti? Ekkolik eh, Salvini. Beh, non possono rispondere 500. Jina ma nistax uh, inwieġeb ma jistawx ibatu ċittadini għall-izbalji ta' politika strateġika ta' ċerti stati. Jiena niftakar li fis-Sirja kien hemm min ried jibbombardja il-parti zbaljata li għallejata mal-terrorizmu internazjonali u din l-awla appoġġat sanzjonijiet ekonomiċi illi ma jagħmlux sens u li qegħdin iwassu għal iktar ġu iktar mizerja u iktar riskju ta' gwerra. Jiġifieri ħafna drabi hawnhekk nażlu lar eh, mezzi biex morru iktar u iktar kontra l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Mezzola sena ilu wara traċedja qrib lampedusa qbilna fuq riżoluzzjoni dwar l-immigrazzjoni fil mediterran. dan id dokument kien maħsub biex iservi bħala roadmap biex nieħdu azzjoni fuq pjan ħolistiku għall immigrazzjoni. wegħdna li l mediterran ma jerġax jispiċċa baħar ta' tagħmiet mitmuma. irrefera għal dan il papa dalgħodu iżda sena wara erġajna qegħdin hawn għandna bżonn ninsistu għal tibdil li jagħmel differenza jekk ma nagħmlux dan inbu mir-responsabbiltà tagħna. irridu li jkun hemm kooperazzjoni aħjar li titratta l-aspetti kollha differenti b'hekk biss nistgħu nindirizzaw l issues kollha b'mod ħolistiku. m'għandniex inqisu l-azzjonijiet bħala tip ta' checklist li nagħmlu waħda u wara nibdew oħra. irridu li nibdewhom kollha flimkien jekk tassew irridu soluzzjonijiet veri u fit tul. u għandna bżonn lilek sur kummissarju u b'mod partikolari l-istati membri biex jaġixxu u jaġixxu b'mod konkret fi spiritu ta' solidarjetà u iva jekk ikun hemm bżonn li nerġgħu niddiskutu s-sistema ta' dublin ejjew niddiskutuha tal-qilniex dak il-bib sur kummissarju ejja ma nħallux li tgħaddi sena oħra u nerġgħu niġu jiddispjaċina li ma sar xejn u li n-nies komplew imutu. issa qed naħdmu fuq riżoluzzjoni oħra ma jistax ikollna ripetizzjoni ta' weda miksura dan u dak li l-grupp tagħna jistenna mill vot li ser nieħdu f'diċembru. Grazie ħafna, Signora Metzola. Issa l minuta u nofs l-Onorevoli Kienġe. Sur President, matul is-snin l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna passi tajbin anka ri lejn azil komuni. Imma minħabba il-kriżi qed inħas dan l-impatt fil-Mediterran. Il-Frontex ma kienx biżejjed eh, biex tafi din il-pressjoni fil-frontieri. Il-perċentwali ta' nies li jihdu la zil ijam eh, ija l-istess bħalma dak li kien mistenni. Għalfejn maħniex kapaċi pero natu it-tama aħna lil dawk li qed jitolbu l-azil, lil eh, dawn immigranti li jaqsmu il-Mediterran. Wasal iż-żmien li aħna eh, veru nimxu mal-valuri tal-istituzzjonijiet tagħna, is-solidarjetà u l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Wasal iż-żmien illi l-Istati membri ikollhom armonizzazzjoni ta' kif jitrattaw dawn l-immigranti il-Kummissjoni li għal-Gwardjan ta' trattati ma tistax tibqa lura milli tieħu passi meta jkun hemm ksur ta' leġiżlazzjoni eżistenti. Fin dank fa' kollegin Kienġe. Grazzi ħafna lill onoraveli Kienġe għal-minuta u nofs l-onorevo ħala għand. President, fl-ewwel minn xhur ta' din is-sena, kważi 120,000 immigrant irregolari qasmu il-Mediterran bejn il-Libja u l-Italja. Dan kien sid darbit aktar minn mis-sena 2013 l-operazzjoni Mare Nostrum zidet in-numru ta' emigranti u n-numru ta' traċedji. Minkejja ir-riski il-vjaġġ bil-baħar baqa' trajenti għal ħafna mill-immigranti. Għax meta wieħed jasal fl-Ewropa huwa faċli li wieħed imbagħad jieħu permess ta' residenza u ikun intitolat għal laqda tal-familja anka jekk wieħed ma jkunx qed jilħaq il-kriterji tal tal Irridu għalhekk aħna e, nħarsu leja dawn ir-regoli anka tal-protezzjoni um, sekondarja, unifikazzjoni tal-familja u um, sigurtà soċjali irridu nuru illi meta wieħed iħallas it-traffikanti mhijiex xi ħaġa tajba. Il-miżuri jridu jiġu kkoordinati u mifruxa matul il-dinja. L-Iżvezja kella id-doppju tal-applikazzjoni tal-azil mill-Italja u l-Ġermanja ħames darbiet aktar dan huwa tip ta' asylum forum shopping u um, qed jimmina il-kredibilità taż-żona Schengen. Sur President, irridu strateġija fuq medda ta' żmien twil responsabbli li niftħu r-roto tal-Europa miex soluzzjoni għax l-Europa ma tiflaħx għal din it-tip ta' migrazzjoni kemm illegali kif ukoll legali. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Chris Beck issa għal-minuta. Għal darboħra f'din il-kamra irridu natu tribut lill-eluf ta' persuni illi mietu u dalodu stess il-Papa fakkarna fil-ċimiterju eh, illi hemm issa fil-Bahar Mediterran. Imma għal darboħra rridu nifacċaw il-fatti marbuta mal-politika ta' migrazzjoni li mhix qed taħdem u anka l-istrateġija illi għanna Komissarju, inti tkellim dwar ir-rida, ir-rida politika. Aħna li qed nistennew minnek huwa illi ikun hemm l-impetus neċessarju biex l-istati membri jarfu illi il-frontieri eh, tal-Unjoni eh, Ewropea għandhom bżonn il-faċilitajiet tal-akkoljenza u l-responsabilità tittinqasam bejn kulħadd. Il-talba tiegħi hija illi f'din is-strateġija globali għal-Mediterran irridu noqogħdu attenti għal minorenni u għal tfal vulnerabli. Din hija talba tagħna. Grazzi ħafna lil l-onorevoli eh, Bekisa, l-Sinjura Spinelli għal-minuta. Nixtieq infakkar Nisbet l-attenzjoni fuq żewġ dikjarazzjonijiet dak tal-Ministru tal-Intern Taljan illi eh, skont il-fema tiegħu il-Mare Nostrum issa inala. U eh, wara interval Frontex musa jonfoq aktar eh, flus għal salvataġġ fil-baħar. Anka il-pożizzjoni tal-Ministru Ingliż Eh, illi għal il-salvataċ fil-bahar mediterraniti jieqaf kemm jista' jkun mara raġa qed jikkoraġixxi aktar nies li jaqsmu. Jiena nixtieq li wieħed jirrifletti fuq dawn il-kliem għax din naħseb fil-fatija rejat kriminali kontra ċittadini kontra ċiviltà Ewropea, id dritt tal-azil, id-dritt tal-ħajja. Eh, dan din ma jistax ikun inħallu lil dawn il-mijiet tal-Sirjani waħedhom huwa in mhuwiex ma jistax ikun aħna ma nagħmlux is-salfa taċ inkunu veru ipokriti jekk ma nbidlux il-pożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna il-Sinjura Spinelli, l-Onorevoli Xerallos. President, Kummissarju, Konsil, il-Mediterran ilu ċimiterju għal ħafna snin. Il-Unjoni Ewropea għalqet il-frontieri u ħafna nismietu jippruvaw jilħu l-Ewropa aktar mill-li ħarisna li l-immigrazzjoni b'mod holistiku konna aktar intiżi biex inwaqfu l-immigrazzjoni. Il-Frontex hija r-risposta eh, tagħna għall kutrabandisti. E eh, li rridu namlu huwa li noħolqu rotot legali ta' immigrazzjoni. Is-sitwazzjoni fil-fatt li għandna hija waħda terrifikanti. Rridu niffaċċaw il-fatt li hemm ħafna nies li qegħdin jaħirbu l-gwerer u l-faqar u jippruvaw jilħu l-Ewropa. Jiena kuntent, il kuntenta illi il-Kummissjoni ukoll semmiet din il-kustjoni Għanna bżon sistema vinkolanti għall-istati membri biex dawn il-kolleġi l responsabiltajiet tagħhom. Grazzi ħafna lil-Sinjura Sebajos l-Honorable Button issa. il rebija eh, il arbija u eh, l-attitudni idiotika tal-gvern Ingliż li appoġġa lil dawn ir-ribelli issa waslu għal um, dan ir reġimi u aktar tiran minn dak ta' qabel. Sfortunatament iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi saqdin jitilqu bil-mijiet Jekk irridu approċċ olistiku f'dan il-Parlament, allura irridu naraw eżattament x'inhi l-kawża fl-eruq u l-kawża hija interpretazzjoni fundamentalista tal-ideoloġija islamika e, e, e, anka espressa minn l-Islamic State. L-aħjar prassi illi nużaw e, e, ija illi nirreferu għal pajjiżi ta' zejt pa' Saudi Arabia, da' Saudi Arabia, x'dawn huma nies li għandhom l-istess tip ta' kultura. Grazzi ħafna sur Betten għal minuta u nofs il-sur Sina Dinas. Grazzi ħafna, President. Aħna rajna nies li jagħmlu strikes tal-ġuħ fil-Greċja u dawn qegħdin ifittxu il xogħol qegħdin ifittxu il-kura medika, il-mediċinali u għalhekk fil-fatt marru fuq dan il-strike tal-ġuħ. Issa għedin għaraw, uh, mijiet u għaluf ta' nies ġejn mill-Pakistan u mis-Sirja diħlin fl-Ewropa. 500 ruħ um, fil-Greċja għedin fuq strajk tal-ġuħ ġejn mis-Sirja, edin fil-pjazza kostituzzjonali fil-Fateni um, fil-Greċja, daqshekk huma ħażin l-affarijiet ħażina l-affarijiet fil-Greċja palissa. U hawnhekk qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea jekk nibqa' għaddejjien bil-politika attwali tal-immigrazzjoni um, illegali eh, eh, pajjiżi oħra fil-nofsinhar ħajkollhom istess problemi tal-Greċja. Ma nistawx nalqu għajnejna għall-effetti perversi tal-Konvenzjoni ta' Dublin 2. Issa irridu inħarsu lejn il-frontieri u U ma nistawx inkomplu ninkoraġixxu n-nies biex jaqsmu il baħar għanna nieħdu il-passi neċessari, il-flus ma jirrikonoxxux il-frontieri. Jiena ma nistax nemmen illi l-Unjoni Ewropea tixtieq li tinstiga aktar nies li jippruvaw jaqsmu l-Mediterran. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sinadino Sisan Minuta u l-Onorevoli Gonzales Pons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 għanna nikkonċiljaw id-drittijiet tal-Ewropej eh, u biex nilqaw forma sura ta' nisil dawn l-immigranti. l hija eżempju, l-Italja huwa eżempju tajjeb li mhux biżejjed bil-flus, mhux biżejjed biżejjed euro jekk ma jkun hemmx politika mm, eh, maquda tal-Unjoni Ewropea dwar immigrazzjoni regolari. Pajjiżi Spanja hija l-uniku l unjoni Ewropea li għandha għandu eh, frontiera fuq l-art mal-Afrika. Hemmhekk hemm garanzija ta' sigurtà ta' din il-frontiera u mhux faċli li wieħed jgarantixxi s sigurta ta' dak li qed jippruvaw jgħaddu. Jiena nrid ninsisti li l-problema hija eh, il-faqar. Aħna niġġieldu kontra il-faqar. L-immigrazzjoni hija l-konsekwenza, il-faqar hija l-kawża. Xlida tagħna għandha tkun kontra l-faqar u mhux kontra l-immigranti. L-Ewropa tittura eh, taġixxi kontra l-faqar, mhux kontra l-faqar. Grazie ħafna, l-Sur Gonzales. Għandek mistoqsija mill-Honorable Montesson, taċċetta din il-mistoqsija, tippermetti li jistaqsik mistoqsija? Sur Gonzales Pons eh, diskors sabieħ eh, dwar għajnuna għal izvilup imma nana kif jgħabim għal fat li l-gvern tal-Partit Popolar eh, kompletament neħħa il-politika ta' kooperazzjoni li naqqas fattur ta' seba l-għajnuna u l-budget tal-Aġenzija ta' Kooperazzjoni għal izvilup internazjonali. Grazie. De los inmigrantes que llegan al L-immigranti li, li jaslu f'sewta u milija wieħed punt ħamsa fil-mija biss jitolbu eh, l-azil. pija kollha eh, jiġu raġunijiet ekonomiċi jekk aħna ma jekk ma niġġildox kontra da ma nkunux nistgħu nagħmlu xi ordni mill-proċess ta' migrazzjoni eh, bla dubju hemm wieħed bżonn il-politika żvilupp tal- Eh, ta' daw il-pajizi. Il-pajizi individualment ma jistaw jomlu xej. La Spanja u l laqas da' pajizi għor. Gonzales Pons, es folgt nun fi eine minuti Frage. Grazie, ħafna l-kalim li mis. Uwa, ija signora Fajon. Grazie, ħafna President aħna konxi mill-fat li kienem eluf ta' vitmi fil-libħra mediterrani maħna maħna għedin namlu xejn il-refuġati qed ikollhom jaħarbu minħabba l-gwerra u l-faqar, imma aħna kol ma qegħdin ngħidu huwa li l-Mediterran ma jistax isir eh, ċimiterju. Però naħseb qabel ma nintervjenu rridu naraw aktar imwiet. Eh, Komissarju, issa na veru dan l-eżami, din il-ħtieġa għal politika ta' azil ġdida illi s-servina u e, e, tilqa tindirizza l tiġijiet tagħna tissaw tal-ġejjieni. Għandek tagħmel sforzi doppji biex ikun hemm approċċ uniformi tal-immigrazzjoni għall-Unjoni Ewropea u jkollna politika li tkun tassow waħda umana. Irridu tassow niprovdu e, il-triq għal tul fl-Ewropa għal dawk li jixtiequ kien hemm eluf ta' vittmi f'dawn l-aħħar snin u hekk qed taħdem is-sistema ta' l-ażil bħalissa. Il-Onorevoli Van Storch. Grazzi ħafna, President. Dan il-dibattitu dwar immigrazzjoni fl ewropa mhux l-azil politiku u l-persekuzzjoni. Il-Papa dal-Odoqar, il-ma nistawx naċċettaw illi il-Bahar Mediterrani sir ċimiterju. aħna nistgħu insolvu l-problemi jekk nikoraġġixxu l-iżvilupp fil-pajjiżi torriġni, inħarsu lejn l-eruq tal-problema mhux lejn is-sintomi. Aħna ma nistgħux insolvu l problemi ta' Kalkata billi nimpurtaw lil kalkata 4 biljun ruħ qegħdin jgħixu fuq inqas minn żewġ dollari fis-sena u għalhekk il-persuni qegħdin jaħarbu bleluf u jgħaddu mill-Mediterran din li rridu nwaqfu aħna biex nibnu tassow futur u natu tama lil dawn il-ċittadini f'pajjiżhom stess ma jkollhomx għal fejn jaħarbu jekk niżviluppaw l-assistenza f'pajjiżhom dawn ikun jistgħu jibqgħu f'pajjiżhom. Grazzi ħafna lil Sinjura Van Stork l-Onorevoli Winsberg sal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Għalfejn il-persuni edin jitlu f'dawn il-dajes bit-toqob għax edin jħarbu mill-persekuzzjoni u mill-gwerer l-UNHCR għanda il-sistema tiġa ta' kwoti ta' refugġati u l-Izvezja tiġa għattiħu fil-fat parti minn dawn il-refugġati. Dawn il-refugġati jishtiqu ħajja aħjar Għanna direttivi bħal dawk tal-ħaddiema staġjonali li jistaw jgħinu lil din it-tip ta' immigrazzjoni, ma ħafna drabi dawn in-nies qed jiġu ngannati qed nibaddu dawn is-sinjali li aħna nigarantixxu anka eh, settlement permanenti u ninsow eh, il-fat illi eh, hemm anka ħaddiema illegali u li dawn il-persuni li ħalsu eluf ta' euro biex eh, jiġu kontra eh, eh, jiġu jinataw il-passaċ lejn l-Ewropa. Nirringrisan il-kollega Mayer. Anzi, il sal l-onorevole Mayer. Grazzi ħafna, President. Sena ilu. Bej wieħed u ieħor. 300 ruħ uh, mietu fil-bahar tal-Lampedusa u tal-limna elezzjonijiet Pero rajna u koll fl-istampa illi um, eluf asmu il-Mediterran u ġabruhom Frontex. Dawn jitlu fit-territorju Ewropew u jimxu lej pajjiżi oħra. Is-soluzzjoni hija aktar eh, solidarjetà aktar flus u uh, akkoljenza aħjar għall-immigranti, iġifiri l-istess affarijiet li kellna qabel. Fl-Olanda aħna jitlu 40.000 immigrant fis-sena u um, qed ikonna impatt kbir fuq il-kontijiet uh, interni tagħna. L-unika mod kif nistgħu nsolvu l-problema huwa billi nagħlqu il-frontieri. Ma tistax tibqa' kalamita l-Ewropa. Irridu naraw illi il-soluzjoniet nsibuhom fil-pajjiżi ta' oriġini mhux hawnhekk. Grazzi ħafna l-Sinjura Majer għal minuta u nofsi l-Onorevoli Gardini. Aħna dejjem niġu għaw namlu dawn id-diskorsi eh, b'intenzjonijiet tajba eh, u nitkellmu fuq eh, għalfejn isiru dawn it-traġedi, ma għadna mux edin natu risposta konkreta għal dawn il-problema u laqas ma tinsibu soluzzjonijiet. Jiena nixtieq ngħid illi ma nistawx nqisu eh, eh, dawn it-tibi ta' soluzzjonijiet bħala xi ħaġa permanenti anke għal dawn l-immigranti. L-Ewropa trid tkun kapaċi tiġġestjona l-fruntieri tagħha hemm tliet aspetti li ma joġbunix. L-ewwel net um, il-problemi li eh, kenna minħabba l-mare nostrum li għamet ħafna flus u li l konsekwenti il-konsekwenzi kienu bil-kontra għax zdidu l-immigranti aktar kontrabandisti eh, illi eh, u traffikanti. U eh, barra minnek eh, saħħow id-dizastri fil-bahar, għanzi zdidu id-dizastri qed insemmu aħna kontributi aktar għoljien mill-istati membri Imma maħniex qegħdin inħarsu lejn il-problemi li għandna bħala bażi għal kal l-Papa din wieħed irid ħares lej il-kawża mhux lej l-effett ejja aħna nadottaw din il-politika kuraġġuża u konkreta biex aħna ngħinu l pajjiżi ta' oriġni biex dawn jelbu l-problemi soċjali u ekonomiċi li għandhom ħalli nkunu tassew qegħdin nindirizzaw il-problema mill-eruq tagħha. Grazzi ħafna, kollega Gardini għal minuta issa Sinjura Jotova. Grazzi President, it-traġedja ta' Lampedusa ħedġitna sabiex naġiċu nifoka fuq il-Mediterran. Aħna fil-fat nixxinna li iksbu rizultati, salvajna elluf ta' nies imma fl-istess waqt uħu ta' mill-mizuri tiġa adottati u raw li kellom ċertu naqasijiet. Jider ċar il-liftajm ta' Dublin li tiġi riveduta għaliex Ippoġġi ħafna pis fuq l-Istati membri li qegħdin fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u m'hemmx solidarjetà, hemm bżonn ta' regoli ġodda fuq il-kwoti l-integrazzjoni fukajna fuq il-Mediterran imma kultant insejna wkoll il-frontieri bl-art. Daw l-aħħar sabu wkoll rifuġjati frizzati mejta fil-frontiera bil-Bulgarija u s-Serbja f'Ottubru 1430 ruħ qasmu l frontira ma' Turkija. Aħna rridu nġildu dawn ir-rotot, nġildu it-traffikar tal-bnedmin, il kutrabantizmu rridu aħna niprevjenu kol l-esportazzjoni tat terrorizmu. Grazzi ħafna għaddu issa Signora Stevens. Fi żmien ta' politika ta' migrazzjoni għandna bżonn ċertu konfidenza iva manki koordinazzjoni dawn huma klim kruċjali klim ewlenin. L-isforzi li qegħdin isiru attwalment huma frammentati f'linji budġetarji differenti. Aħna għandna bżonn ta' approċċ globali li s'issa ma kellniex politika Ewropea fl-immigrazzjoni u l-azil tkun inizjattiva tajba u alternattiva tajba wkoll għal nies li jieħdu ċans biex jaqsmu mediterran u innaqsu wkoll il-flejjes li għaddu għanti traffikanti. Rridu nħarsu lejn x'qed wassal għall-immigrazzjoni illegali u nindirizzaw l-eruq tal-problema. Il-Kummissjoni u l-Kunsill x'ħarġ baħsibhom jagħmlu biex ikunu iktar konsistenti fil-politika tagħhom kemm internament u kemm esternament. Grazzi ħafna Sinjura Stevens Issa naddu s-Sinjura Arnotu. President, kollegi, fl-approċ ta'kom għall-immigrazzjoni, Sinjur Sur Marzu oħrajn avvitaw il-problema anke l kommissarju ġifiri li xej ma jserħilna moħna avvitaw il-problema. Lajnuna, ġidu mwafqa minħabba ribellioni u għedin naraw li għanna madwar 4460 l-immigranti li ġejjin fl-Italja u aħna qed ikun hemm ħafna problemi fl-Italja anki f'pajjiżi f'Franza xina ngħix ukoll ħdejn il-frontiera Taljana u dejjem ġejjin dawn il immigranti illegali iktar minn elf fil-ġimgħa. Konsil qal f'Ottubru li hemm bżonn ta' miżuri biex ikun hemm ġestjoni aqwa ta' dawn l-influssi migratorji. Xi trid tagħmel waqqaf il-ftehim ta' Schengen għati is sovranità lura lill pajjiżi hekk biss tista' tagħmel. Grazzi, Signora Ratu. Is-Sinjura Votzenberg għal mjuta u nofs, grazzi President. Jiena mill-diskors tal-Papa l-lum laqtet nifrasi meta u tkellem għannis li għadin ifittxu l-appoċ, għannis li għadin ifittxu għajnuna Għadin naraw ħafna nissa, ħafna tfal, kolla mekk ippakjati fuq dawn il-dajjes ġejjin lejn il-Greċja per eżempju lejn l-Italja u jekk hux pajjiż oriġini ta' tranzitu mhux importanti, l-importanti l-mistoqsija hi il-pis qed jinqasam b'mod ekwu. Rridu nibbażaw ruħna fuq is-solidarjetà aħna u mhux moħna f'interess individwali irid ikun hemm rieda politika biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa, miżuri addizzjonali sabiex wieħed ikun jista' jkampa wkoll meta wieħed qis in-numri kbar ta' immigranti li qegħdin jiġu fl-Ewropa. Għalli daqsant għanna bżon ta' deċizjonijiet li jittieħdu fuq l-ola livelli, hemm bżon ta' miżuri li jittieħdu sabiex aħna tassew nieħdu Eh, l-aqwa li toffrina joffruna trattati u t-TFU u dina mish din hija kwistjoni anti li tolqot il-qalba tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn nagħmlu dak kollu li hemm bżonn. U dan ifisser illi s-solidarjetà trid teżisti ta' vera u mhux ikollna il-pajjiżi li qegħdin fuq qudiemna dejjem igawdu u l-bqija. Vielen Dank, Frau Kollegin Bossenberg. Es folgt Grazzi ħafna Sinjura Votzenberg, minuta u nofs, is-sur Gujam. Grazzi, Sur President. Sta għalina Iva biex naħsbu dwar il-kwistjoniet migratorji, du naħsbu dwar il-regoli Ewropej li applikaw. U għanna ħafna informazzjoni u ħafna mizinformazzjoni. Aħna għadin niprovaw naslu għal politika ta' migrazzjoni la strategika komprensiva illi ma tkunx kif issa ġifiri tħares biss lejn il-futur immedjat. Hemm bżonn ta' impenn, hemm bżonn li nkunu proattivi, hemm bżonn ta' politika ġdida li tgħin pereżempju sabiex ikun hemm ċirkolazzjoni aqwa ta' nies u ħiliet, sabiex ikun hemm rotot legali li jippermettu lin nies jidħlu permezz ta' proċeduri alternattivi. U Jina, sur kommissarju, smajt b'attenzjoni kbira b'dak li jgħatu, bilt ma ħafna li għat, iżda ma rajt xejn tangibli bħala soluzzjoni f'dak li fil-diskors tiegħek. grazzi Sinjura Gujom, issa minuta u nofs is-Sinjur Boni. Grazzi ħafna. Il-pressjoni ta' migrazzjoni ħajibqa' għaddej. Dana minħabba il-faqar li jeżisti minħabba l-gwerer u l-Ewropa dejjem tkun aktar attrajenti għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Ma nistawx nippermettu il l mediterran isir ċimiterju kbir. Ma jistax isir biex ngħidlek simbolikament eh, ma simboliku baħar iswed L-immigrazzjoni tista' tkun ukoll opportunità, imma biex l-immigrazzjoni rbla f'opportunità neħtiġu ta' politika ta' immigrazzjoni long term. L-ebda pajjiż waħdu mandu jitħalla għarriħu biex jitratta l-influssi migratorji rridu nikkooperaw anke ma' pajjiżi terzi li huma min-naħa tagħhom rridu jgħinu l-ekonomija tagħhom aħna rridu eh, nipprovdu wkoll programmi ta' resettlement. Il-mistoqsija hi ovvjament se jagħmlu kummissjoni u l-Kunsill issa sabiex iżidu l-kooperazzjoni ma' daw il-pajjiżi u itaffu daqsxejn il-pressjoni migratorja li dejjem qiegħda tiżdied, kif nistgħu nagħmlu s-sistema tal-migrazzjoni aktar effiċenti, kif nistgħu naċċertaw aħna li l-pakkett l-istipulazzjoni li għandna fil-pakkett tal-migrazzjoni jiġu rispettati minn pajjiżi terzi kif nistgħu ngħinu lil dawk li qegħdin jaħarbu l-vjolenza u jiġu lejn l-Ewropa. Għanna bżon ta' qafas ta' immigrazzjoni ġdida għall-Ewropa. Grazzi Sur Boni issa Minniġ qed nara l-onorevoli post fil-awla. Ħanaddi dritt qassur la vija lek minuta u nofs. Grazzi President, sur Kommissarju, sur um, Gozzi. Mela, Meta rajna traċedija tal-traġedja tal-Lampedusa, suppost l-Europa fetħet għajna problema tal-immigrazzjoni. Bis-saħħa tal-gvern Taljan għaddejna lejn approċ tas sew Ewropew bi proposti ta' kwoti ta' distribuzzjoni tal-immigranti kif ukoll eh, responsabiltajiet maqsuma mal-emerġenza għada hemm kif fakkarna l-Papa Francesco fid-diskors emozjonanti tiegħu il-Mediterran ma jistax isir ċimiterju. L-Italja għamlet id-dmir tagħha permezz ta' Mare Nostrum salvat ħafna ħajjiet, issa l-operazzjonijiet għadhom għaddejjin blaqwa u bl-akbar impenn minnaħa ta' Frontex. Is-sur Gozin saqsi ħallura. X'qed ixekkel lil Frontex? X'qed ixekkel li jkun hemm żieda fil- setat ta' Frontex sabiex ikunu jistaw jkollhom ġestjoni aħjar fil-politika tal kontrol tal-Mediterran. Aħna llum qegħdin hawnhekk biex nitolbuk tagħmel iżjed sur kummissarju għaliex trajt mhijiex soluzzjoni definittiva. Rridu aħna nibdu l-istrateġija, rridu nkunu kuraġġużi u naħdmu sabiex nifukaw l-isforzi tagħna fuq il-Kosta Afrikana ninvestu f'dawk il-pajjiżi li qegħdin fi kriżi fejn hemm il-problemi permezz ta' ftehmiet bilaterali. Irridu nibdlu regoli u għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-ikbar impenn u l-ikbar kuraġġ. Hemm bżonn inħarsu l-ċittadini Ewropej u fl-istess waqt imma wkoll inħarsu dinjità tal-ħajja tal-bniedem. Grazzi. Grazzi sur la vija naddu issa għal minuta sur Lopez Aguilar. Grazzi sur President, merħba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 għanna approċ negattiv preġudikat kontra l-immigrazzjoni li jara il-bibina l-immigrazzjoni regolari għala kem bżon eh, għajat eh, wasal ħafna nis disprati għalek il-Mediterran spiċċa għar minn ċirmiterju spiċċa bispiċċa f'baħar mimli katavri ta' nis li laqqas bissu ma' identifikati, nis li ma' nafuwom, xo l-ek bżon ta' tweġiba urġenti. U ma' s sġkun bissi li bħat għat ta' rabbeduza operazzjoni wieħed ta' salvataċ. Aħna, ma' nistax aħna, imbat nistax Bwahda, idu nistustu bwaħda ta' ġestjoni esklusiva tal-frontieri, President jinterrombi, grazzi Sur Lopez Aguilar, naddu issa għassur Engeli Kjoġbok. President. Sta għalina l-MPs il-natu orientazzjoni gwida U smajt istqarrijiet stupidi minnaħa tal-lemin tal-kamra. Qed inħoss li issa starija li imexxi l-affarijiet illum. Għandak 400 miljon ruħ li kienu immigranti ġifri daqs il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dan huma nies li telqu minn pajjiżhom għadin tajtu li ġewa hawnhekk biex igawdu mis-sistema tas-sikurta soċjali tagħna. Forsi xatt mill-Olanda xi ħaġa dwar l-eluq tal-frontieri. Fid-dinja hemm 50 miljun persuna mill-Olanda u d-dixendenti tagħhom li immigraw. Issa jekk aħna nixtiequ nkunu ġusti u nimxu fuq il-passi tal-Papa dal-Odu, irridu nżommu għaf maħna dil-ħagġa li aħna konna kontinent ta' immigrazzjoni qabel spiċċajna kontinent ta' immigrazzjoni m'għandniex namlu hekk iżjed. Grazzi Sur Engel issa għal minuta is-Sinjura Piri. President, l-ħtiġa l-politika ta' migrazzjoni u għazil sħaqna Eh, dwara meta rajna wkoll it-traġedja ta' Lampedusa. Iktar minn 3000 ruħer u fil-Mediterran din is-sena. U jiena nittama il-Kummissjoni ġdida ħat poġġi da suġġett bħala priorità u ssib soluzzjoni. Sena wara Lampedusa, sinjuri, qatt m'hemm l-ebda rotot ehm, legali, siguri għall-immigranti u dawk li qed ifittxu l-azil Il-Kummissjoni se titkellem għall istati membri sabiex ikun hemm iżjed postijiet għal resettlement back biss jistaw daw in-nies jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod legali. Hemm bżonn ikun hemm bil dwar il-viżas umanitarji. U donnu hemm ukoll nuqqas taftejn bejn pajjiżi tan-nofsinhar il pajjiżi tad-destinazzjoni fil-Ewropa ta' fuq. Irridu nibdew niftemu bejnietna sabiex ikollna politika tassew bazata bbażata solidarjetà għal kulħadd. Grazzi ħafna issa ngħaddu Sinjura Gabriel. Grazzi President, grazzi uh, eh, Kommissarju. Id-diżastri li rajna fil- u t-traċedji li rajna fil-Mediterran ifakruna illi aħna ma nistawx sempliċement noqogħdu ninjoraw il-problema il-, -problema, il Nishtiqina f'dan id-diskors nisaq fuq tliet punti l-ewwel qed il-Frontex. Irridu nistabilixxu regol ir-rwol ta' Frontex bħala parti minn approċċ integrat tal-immigrazzjoni trajtin hija biss sorveljanza fuq il-frontieri anke minħabba l-budget limitat li għandha it-tamir tekniku u huwa dipendenti mill-istati membri hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-miżuri li jistgħu jittieħdu sabiex jikkomplementaw Triton. It-tininet, l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu mbagħad biex nwaffqu traffikar tal-immigranti hija nużaw il-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' strument sabiex Inkunu ninsaw indirizzaw dan l-aspett ukoll għandna bżonn li ukoll ikun hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li jridu nattakkaw il-kawża. Hemm basta raġunijiet ekonomiċi u politiċi għalfejn isseħħ l-immigrazzjoni, ma dana koll tkun parti integrata mill-azzjoni esterna tagħna, il-politika ta' żvilupp ta' kummerċ nittama, kummissarju illi xolok ikun jitfit ma kummissarju ħan u rappresentanza għolja sabiex flimkien twasluna għal soluzzjoni ta' din il-problema. Grazzi ħafna. Dawla ħarżew interventi. Il-membri tant għagġlu illi l-interpreti ma setawx il-laħqu u jekk ħat tibqgħu taġlu hekk ħan interrumpikom. Jgħid president Is-Sinjura Xtajna minuta. Grazzi President, inna ħafna drabi ngħidu li l-Mediterran huwa baħar Ewropew ma nistgħux naraw ħafna isir f'ċimiterju miftuħ illum anke l-Papa fakkarna f'dan. U għanna President ċertu meċċej Ewropej qishom hemm bżonn illi rridu jħallu nisimutu biex jaqtaw qalb ħadd li jiġi spiegaw għadil il min ġi eh, jara il-katavri fl-Lampedusa. Aħna irridu jidher ċar illi l-unika differenza minn qabel meta ma kenniex ma konniex għadin naraw in-nies imutu, naħseb li hija skandaluża l-ħaġa li jkun hawn min jippreferi ma jari, ma jarax, jiswax ma jarax la fajt ma jsaħħux. Trajt il-mijiex biżejjed, e, għandek biss radius ta' tlet e, mili per eżempju li miex biżejjed, hemm bżonn li jkun hemm responsabilità maqsuma. U Jena nishtiq allura nsaqsi l-Kommissarju biex jedinna xini situazzjoni sitwazzjoni bħalissa kif sejrin l-affarijiet. Vielen Dank, Frau Kollegin Schlein. Grazie ħafna. Issa il-kollega Poliese. Presidente, l-immigrazione rappresenta. Grazie ħafna. L-immigrazzjoni hija emerġenza Ewropea, mhux biss fisqalija ta' Malta jew Spanja jew tal-Greċja illi ħalsu l-aktar prezz oli, speċjalment fil-bidu kontra dak li seħ stati membri oħra. Il-Mare um, Nostrum issa eh, spiċċat kif qalet l-Onorevoli Gardini eh, din zidet um, eh, l-immigranti anka il-Frontex għal dan anka il-Komitat Libe ammetta illi zdidu il-nies li immigraw wara li beda bdiet il-Mare Nostrum. Hemm bżonn li issa naqilbu naqlbu il-paġna e, nispera illi e, il e, tritone tkun aħjara u li tinvolvi 26 stat membru. Irridu u koll nimodifikaw id-Dublinu tlieta biex E, naraw eżattament e, il-kwistjoni marbuta ma' min għandu jara l-applikazzjoni tal-azil. E, meta ma tħares lej sentenzi riċenti fil fat tal-orti li siġej semma dan il-prinċipju. Irridu naraw illi l-affarijiet ikunu ċari l-ħtiġijiet ta' solidarjetà kif ukoll il-ħarsin ta' sigurtà tal-istati membri nfushom. Grazzi. Vielen Dank, kollegi Poliese, es folgt firm. Grazzi ħafna l-Onorevoli Poliese, sa' Sinjura Dalli. Grazzi, Ċer. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa mument opportun biex niddiskutu dan is-suġġett u qed ngħid hekk mhux biss għaliex hemm bżonn urġenti ta' azzjoni imma wkoll minħabba l-mod kif qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet fil-Mediterran qegħdin nitkellmu dwar att kriminali ta' min jagħmel eluf ta' ewro minn fuq l isfortuna ta' ħaddieħor ta' min jibgħat jaqsmu l baħar mediterran persuni fuq dgħajjes li bilkemm kapaċi jbaħħru biex jispiċċaw jegħrqu. u min-naħa l-oħra għandna ċittadini ewropej li jgħidulna jsir ħafna paroli fis sajf meta l-problema tkun fl aqwa tagħha imma mbagħad fix-xitwa bħal donnu jikwieta kollox jgħidulna qisu m'hemmx ħeġġa biex jinbidlu l affarijiet ċittadini li huma mħassba dwar dak li għaddej fil mediterran b'mod partikolari fil libja fejn ma' kuljum li għaddi s sitwazzjoni qed issir aktar delikata u fejn l-unjoni ewropea għandha tieħu rwol ċentrali. irridu naħdmu flimkien ejja nimplementaw dak li ilna nitkellmu dwaru politika komprensiva li tinkludi kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi strateġija li tinkludi wkoll żoni li bħalissa huma f'kunflitt bħal libja u s sirja u Frau Kollegin Dalli, es folgt für eine Minute Herr Kollege Kirkus. L'onorevole Kirkus. President, Komissarju. Hemm bżonn li jkun hemm solidarità mal-immigranti, speċjalment meta jiġu minn pajjiżi fi gwerra. Solidarità wkoll bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jekk jekk dana ħat iġi imposta fuq xi ħadd le, għandha tkun bazata fuq il-konsens. Ħaġa li għandna naqblu fuqha. Għattini tieni prinċipju huwa regoli li jkun bbażat fuq ir-regoli. L-immigrazzjoni ekonomika li hija ta' bżonn għal pajjiż għal kontinent li qed jixjieħ għandha tkun ħaġa li nistgħu niġġestjonaw. U żmien ukoll huwa essenzjali, żmien li għandu disponibbli huwa qasir Eh, aħna għanna l lodda eh, il-kommissarju, il-kommissarju għandu l-volontà, ma mill-lider dak li manni xu għaj zmin. Għanna kollox li fi zmin, għalek aħra għanna bżon naġiċu malaj, grazzi. Grazzi ħafna, Rivoli Kirkos. Nisa għandu għal proċess keċri għaj. Kull ma nistani huwa ħammis kallima u għandi ħafna ziet minn dan ħat nota tal-fat li eh, eh, kellim ma jkunu minn gruppi differenti, grazie ħafna. Naddu l kellim, grazie ħafna President, kważi kellima kolla. Eh, għamlu referenza għal Papa u l-espressjoni tiegħu l-Mediterran m'għandux ikun ċimiterju. ma verament aħna rridu nagħmlu dan hemm ħafna xi jsir u ħaġa li hemm bżonn issir hija li insalvaw il- ħajja tan-nies. Fil-Parlament ta' qabel aħna daħħalna regolament li li tajt li Frontex għandu jkun parti mill-responsabilità tiegħu. Il-Kunsill ma ma reċ ma fl-aħħar ċeda. Jekk aħna ma nħakunu seri u mhux ipokreti nagħmlu għamlu żewġ affarijiet. L-ewwel qabel kollox nimplementaw din il-regolament sew u t-tieni għandna bżonn nestendu il-priorità għal missjonijiet li eh, huma responsabiltajiet, responsabilità tal-Istati membri. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk il-Kummissarju jaqbilx. Grazzi ħafna kojju. Kojju naddu eh, naddu l-Onorevoli Marjazz. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Nixtieq nilqak dal-Parlament. Jiena verament kuntent eh, li fl-ewwel Eh, darba li għetaw jien nistantik l-opinjoni tijaj dwar l-immigrazzjoni legali. Dina eh, specialment akuta fil-kontest tal-Europa ħna eh, ndajfa u faqra mill-memorandum mill-programmi u mill-fat li dam kellu. Madana kollu qed niffaċċaw pressjoni kbira ta' migrazzjoni. Għanna bżon inkunu solidari għanna bżon li naqsmu dan il-pis. Jeddu jiddependi fuq il-popolazzjoni u kifu kol l-introjtu ta' dak il-pajis. Aħna ma nistawx ma non iżjed flus fuq dan fil-Greċja u laqqas l-Italja u laqqas ma nistaw nkunu nispiċċaw nilqaw li kulħadd. Grazie ħafna, Marjas. Naddi għall-Onorevoli de Sarnes. Grazzi ħafna, President. Jien naħseb li hemm mistoqsija importanti li wieħed għandu bżonn jindirizza minn u kulħadd għandu bżonn jindirizza l-immigrazzjoni. Naħseb li wasal iż-żmien li kapita stati u gvernijiet li li għandha bżonn li tkun politika komuni għandha jkollha erba' pilastri l-ewwel li konna sigurta u sorveljenza adekwata tal-frontieri esterni tagħna eh, b'kull mezz forsi għanna bżon gwarda kosta Ewropea, għanna bżon u koll tritt ta' tħur, ehm, kwota za' kull pajis, li pilastru, eh, għanna bżon armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-azil, ma nistawx inkomplu li ċerta pajis għanna bżon sitt xhur u f'pajjiżi oħra għanna bżon ħames snin biex ikollok deċiżjoni u l-aħħar għanna bżon politika ta' żvilupp Eh, sħubija eh, serja minn daw il-pajizi ta' oriġini biex twassal stabilità fil-pajizi u kullum kien. Grazzi. Grazzi għafna signora De Sarnes, naddu issa għall-onorevoli Obermeier. <clears throat> Grazzi ħafna, President kienem traċedija, traċedija traġedja fl-Lampedusa sena ilu għan nitkellmu dwar sintomi ma mhux qegħdin nħarsu lejn eh, il-kawżi. Għandna mara Nastrum, Triton, Eh, saving. So dan huwa kollu reazzjoni tal-mewġiet ta', ta, ta nies għandna bżonn eh, miri eh, komuni u għamma għandna bżonn ukoll li nwaqfu l-isfruttament tal-risorsi fil-pajjiżi qed jiżviluppaw kif għal-papa papa għandna bżonn ħassu lej il-kawża u għandna bżonn u l-qafas adekwat fil-pajjiżi ta' minn fejn joħorġu ta' oriġini biex hekk ma jkunux ma jkollhom bżonn jitilqu nefqu minn hemm. Ħafna huma dawk li ftin il-kamra li għandhom dan ħolm, imma għax eh, eh, eh, daw kollha mill-Asja, Afrika, l-Vant Nofsan li jixtiequ jiġwaw. Grazzi ħafna l-Onorevoli Obermajer naddu issa għal l-aħħar kellim. Signora Mussolini. Għawnek għaw il-komissari u um, intqal illi il- il minoreni li jaqsmu jkunu um, taħt il-ta' jina rajtom il-daw il-tfal. Għamin votajna rezoluzzjoni konġunta biex natuħom anka eh, status ġuridiku, mux ikunu biss numru li jintilef, jitħlu mbagħad fil-ħajja ta' reati kriminali u ma nkunux nistaw għatta eh, nerġaw nirkuprawhom lura Lekk għandhom bżonn li kollom dan il istatus ġuridiku. Grazzi ħafna Sina Mussolini. Temmejna l jessa l-Kummissarju. Grazzi ħafna, President. Qabel kollox xtieq ngħid smajt b'attenzjoni kbira eh, eh, l-mistoqsijiet li saru mill-membri tal-Parlament Jiena għandi konklużjoni waħda l nasab nista' lezzjoni waħda ħaġa li smajt kontinwament. Kważi kulħadd jaqbel li din hija kwistjoni li hija importanti ħafna. Eh, l-aspetti soċjali, umanitarji, bbażati fuq il-valuri tal-Ewropa. Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nippruvaw eh, niddemarkaw il-territorju, dak mhuwiex il-proposta tiegħi. Jiena kull majli huwa tliet ġimat fil-pożizzjoni tiegħi, imma ma dana nistiq ngħid jiena segwejt is-sitwazzjoni eh, mill-qrib minn għal ħafna snin. Xi tmintax-il sena ilu niftakar li l-ewwel mewġiet ta' immigranti irregolari ġabdew iħabtu fuq il-bajib. U kont jien eh, kont eh, s sindku ta' Ateni u niftakar l-ewwel mewġiet li waslu. Mhux biss fil-Greċja imma fil-naħat eh, isfel tal-Mediterran kollu f'kull dawk in-nies li qed ifittxu fejn eh, eh, jistgħu jtejbu ħajjithom. U kellha x'taqsam mal-faqar, kellha x'taqsam ukoll mal-gwerer u din hija traċedja individwali 15 sena ilu eh, issa sena ilu kien hemm Lampedusa li reprezent kien simbolu eh, qawwi eh, mhux biss għall-Ewropa għal ħafna nies in minna. Dan huwa biss il-ponta tal-fenomenu ħafna naqqas biss nafu li jerqu fil-Mediterran. Onorevoli, aħna ħafna huma jemnu li dan hija problema biss tan ħad isfel tal-Mediterran tal-Ewropa, ma madana kollu matul is-snin din sar il-problema l-Ewropa kollha hija problema pan-Ewropea. U m'għandniex ninsew ħaġa u din hija risposta l daw kollha li li jiffavoraw il-xenofobija u qegħdin qegħdin eh, eh, jimminaw il-valuri Ewropej. Dak li najdilom huwa dan. Aħna unjoni ta' popli u ta' nazzjonijiet u aħna kollha u dawk li ġew qabilna nitelqu bil-miljuni pajjiżi kbar u żgħar u fħal għal pajjiżi oħra u hemmhekk isib mużajk sħiħ fejn tara il-traċċa tal-Ewropej. U dak kienet biss ġenerazzjoni tal nannittana tagħna li huma kellhom jiffaċċaw ir-razziżmu u x-xenofobija. Għalhekk aħna suppost li għandna ikonna attitudni differenti u żied pozittivi. Dawn il-valuri għal darboħra u il-prinċipi qed jiġu kwestjonati aħna mhux ħan rispondu bi politika fragmentata, mhux ħan solvu il-problema billi naddu għal xi ħadd għan jew nevitħaw responsabiltajiet li hemm. Jena nista niżgurakom u din hija lezzjoni tal-lum li hemm il-volontà politika. Il-Kommissjoni hija determinata li tadotta eh, karta ta' migrazzjoni u tal-immigranti. Onorevoli membri, il-problema li qed niddiskutu llum dan is-suġġett mhix hija xi ħaġa li ħadkun magħna għal ħafna żmien, mhux sa tkun soluzzjoni ta' malaj ħaġa li ħaddu mis-snin. Ħafna instabilità mal, mal man naħa tal-Vant u minn naħa tisfel tal-Mediterran mill ukrajina tal-Eġittu, Libja, hemm mijiet ta' eluf ta' nies li qed ifittxu forma biex jaħarbu, jitilqu. U eh, dawk jitraffikaw in-nies dejjem disposti biex jgħinuhom biex ngħidu hekk daw hemm pajjiżi speċjalment fil-Greċja li ħadet miżuri drastiċi. Per eżempju, ehm, sentenza perpetwa li eżess forma biex wieħed tratta l-kwestjoni ta' traffikar. Sentenzi ħorox li wieħed jista' juża. U aħna u aħna sanna fil-punt fej qed miżuri drastiċi. Aħna ma nistawx ninsew li jista' jkollok l-aħjar teknoloġija fid-dinja eh, ikollok eh, l-aħjar odda, imma inti daw l-odda tittużom. Eh, l ġa ġata risposta. Aħna nikritikaw forsi pajizi, imma qed naraw li ċerta benefiċċji, qed naraw ċerta titjib. Imma affarijiet li wieħed jista' jgħid li jgwadanjajna, imma operazzjonijiet li kienu ta' fejda. U taw rezultati. Ma kollu hemm eh, eh, oh, affarijiet oħra li jisiru il pajjiżi tan-naħa tisfel tal-Ewropa għandhom bżonn ikunu jafu l pija tal-Ewropa eh, tappoġġhom. Hemm obbligu fuq l-Stati membri kollha. Hekk imbenat, imbniet l-Ewropa. Mhux l-aspetti ekonomiċi u politiċi biss, dan il-Kamra hija tempju għall-ideali Ewropej u tista' toħ tiġġenera eh, mhux biss eh, sħana manki dawl. Għanna bżon l-idea ta'kom u sensibilitajiet ta'kom. Elementi li huma mm, taqsmu ma' istituzzjoni oħra. Jien nista' nilkom minn fejqiegħed li hemm hemm sens li wieħed qed jimxi l qudiem mixin fid-direzzjoni, kollha ħadd miexi fid-direzzjoni l-istess direzzjoni, u hemm għandna bżonn karta tal-migranti biex nigarantixxu drittijiet ta' dawn il-migranti. U din hija ħaġa li ma għandha tindirizza memorji ta' dawk li fi żmienhom u fil-ambjent tagħhom li ġenerazzjonijiet eh, li għaddew eh, imbarkaw għal vjaġġ simi għal dak li qed naraw. Nafu x'in ma l-punti dajfa tas-sistema, nafu fejn huma l-problemi, nafu fejn huma e, e, e, l punti fejn hemm diffikultajiet, imma għandna bżonn nitrattaw dawn l-affarijiet b'forma ordnata. Hemm bżonn ta' risposta kollettiva biex ma jkun hemm fragmentazzjoni, għandna bżonn li napplikaw is-sensibilitajiet umanitarja u umana għal dan il-bicċa xogħol u nimbuttaw kollha flimkien biex niżguraw li għandna niċċuraw li x'jinija li dejata ta' frontieri Ewropej. Eh, ma din mux ħajkun bizzejjer. Meta eh, nżommu f'moħħna dak is-smih kollu li ġakenna. Eh, L-ekos waslu lura anke minn bejn il-gwerer. Aħna ma rridux li l-Ewropa tkun fortezza ma rridux li l-Ewropa tkun fortizza li kemm mittella l-pont u ma tħallix laħat tiħor jitħol. Għax nis, em nis li għet iħarsu lej l-Europa biex jisolvu il-problem. Min raġunijiet għalix għet jitulqu minn pajizom. Jix li jikollum ħajja ħjar u li nilqawum forma zjed ċivilizzata umanitarja. Dawn huma l-prinċipji u l-valuri li jindirizzaw eh, il-mizur li naħna nieħdu biex superaw il-fragmentazzjoni. Ewropa ta' valura, eh, valuri li tiġi ġudikata skont il-fatti, skont l-azzjonijiet tagħha għandna bżonn nirrispondu għall-isfidi kif li ġew diskritti hawnhekk biex nevitaw l-sfruttar ta' daw il-benedmin. U naħseb li kulħadd jaqbel ma' dan l-lan. Aħna kenna ħafna dibattiti, mhux l-ewwel darba. Ilu għaddej, imma jekk aħna nista ngħidu li aħna avanzaw l-qudiem u l-fuq, allura dan ikun progress. Mhux biżejjed li ngerglu eh, eh, jew eh, dwar is-sitwazzjoni, għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa biex intejbuha. Grazzi. Komissar Avramopoulos. Grazzi ħafna, Kommissarju eh, Avramopoulos, issa fisem il-Konsil il-Surgozzi. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Grazie ħafna, nixtieq l-daw dawk kollha intervjena u kienet diskussjoni interessanti, mhix ġdida minn ħafna aspetti imma importanti illi ssir fil-bidu ta' din il-leġislatura dan intqal anke jnettu fil-introduzzjoni tiegħi l-Ewropew ħat tagħmel differenza fir rigward tal-immigrazzjoni u inkella ħat itlef il kredibilta ma' ċittadini fir rigward tal-immigrazzjoni. Għanna dan l-eżami, dan it-test d-dimna. Irridu naraw kemm nistgħu naħdmu flimkien Eh, approċċ integrat li huwa importanti għal eh, fil-rigward anka din id-dimensjoni esterna kif intqal tiġa aħna naqblu li jkun hemm eh, politika ta' żvilupp u ta' sigurtà u l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribut f'dan ir-rigward anka fil-ġdida kontra il-faqar fid-dinja, anka ml-aspet ta' sigurta, il-sigurta tal-frontieri, nishtiq infakkar illi fuq l-inizjativa tal-presidenza tal-Kunsil għamilna l-anijiet eh, eh, anka diskussjoni fuq meta ta' żmien medju, anka eh, fil-governanza ta' dawn il-frontieri esterni u eh, fil-leġislatura l-ġdida irridu naħdmu fuq din il-ħaġa huwa eh, evidenti u koll anka eh, fakkarna fix-xogħol tal-Kunsill hemm bżonn ta' anka kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ta' transitu u l-Unjoni Ewropea, element li huwa importanti koll u anka l-impenn illi ħadet il-presidenza anka fil-rigward inizjattivi anka eh, eh, fil-rigward tal-kriżi barra mill-Unjoni Ewropea eh, huwa impenn anka fil-rigward tal-refuġjati impenn li ittieħed fil-Kunsilli tal-Lussemburgu u um, weda li naħdmu aktar flimkien anka dwar il-salvataċ fil-bahar dan huwa xi ħaġa marbuta mal-liġi internazzjonali li torbot lill istati membri l daw kollha li intervjenu anka fil-Mediterran u e, jridu e, isal vaw lil dak li jkun tkun tkun iċ-ċittadinanza tiegħu u l-istatus tal-persuna li wieħed ikun qiegħed isalva. Eh, wieħed ma jistax jaqbatu jħalli immigrant illegali jere u jekk wieħed e, e, ikun immigrant legali isalva. Din hija xi ħaġa importanti li rridu nisħu fuqha. Dan kollu japplika u koll anka għall operazzjonijiet mill Frontex u minn Tritoni. Dinja il-bidu fil-fat ta' responsabilta' konġunta, bażi tajba ta' tluq u li fuq rridu nibnu ħafna aktar. E, Ovvjament għandna bżonn aktar fondi, e, anka biex nħadmu il-Frontex. Mingħajr politika komuni però ma nistawx naħdmu u importanti li kuna il politika strateġika. E, aħna identifikajni għadin l-impenn tagħna niżviluppaw il-politika tagħna tal-immigrazzjoni e, biex ikonna din il-politika komuni Imma dan għandu bżonn il-fiduċa u il-solidarieta u jekk aħna fl-Unjoni Ewropea ma se jkollna din il-fiduċa bejnietna, din il-solidarieta bejnietna. E, xi ħaġa li intom semmejtuha, jekk ma namluġ da, kollox ħa jibqa' fuq l xkaffa Isemmaw anka e, e, żewġ approċċi illi jidru kontradittorji. E, hemm min qed jilmenta fuq li hemm wis tal-bit għall-azil fuq it-territorju tagħhom. Hemm oħrajn li qed jilmentaw illi hemm wisqa immigranti li qed jidħlu fil-kosti tagħhom laqas jistgħu jikkontrollawhom dawn. U jider illi issa qisna qegħdin nagħmlu din it-telliqa ta' min għandu l-iktar drittijiet imma eh, hija minħabba li m'hemmx din il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni li qed iwassal għal dan anke għall ispejjeż sproporzjonati fi rigward ta' dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna applikanti jew li huma esposti għal dawn il-flussi kbar ta' immigranti. Fiż-żewġ każijiet ir-risposta hija waħda, politika ġdida eh, tal-immigrazzjoni legali u illegali u aħna rridu nibqgħu ehm, eh, naħdmu nindirizzaw eh, eh, fil-dawk li veru għandhom din il ħtiġa anka fid dawk ta' din innuqqas ta' fiduċja bejnietna, irridu nimxu pass pass, proposta wara proposta. E, e, il-Kunsil tal-Ministri u il-Parlament għedin jaħdmu fuq direttiva ġdida dwar aċċess għall-Europa fir rigward ta' persuni akademiċi jew li għedin jamlu riċerka. Anka f'dan il-kas rridu naħdmu fuq din il-politika komuni għax hekk biss nistaw e, naħdmu f'din il-leġislatura pass pass il-Kummissarju fil-biddu ta' diskorsew irrefera għal possibilta ta' proposta minnaħat tal-Kummissjoni biex intejbu id distribuzzjoni tal pisa b'mod aktar ġust. Anka dan huwa punti ieħor importanti, anka dwar il-minorenni li mhumiex ikkumpanjati, e, e, jina semmejta din fl-introduzzjoni tijaj, semmejt li hemm bżon li wieħed juża il-marġni kollha, il-regolamenti kollha Dublin oħrajn e, biex mm, aħna nindirizzaw din il-problema tal-minorenni mhux akkumpanjati u dan huwa suġġett li anke aħna ddiskutejnieh fil-Kunsell Huwa impossibbli, President, li wieħed joqgħod jirrispondi l-interventi kollha. Jew ħajkonna il-volontà u il-kuraġġ illi jkollna approċċ komuni jew inkella ħanit il kollox, Anke l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fir-rigward taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, President. Mela bekk issa għalaqna id-dibattitu il-votazzjoni ssir fil- Sessjoni li jmess. Issanna mistoqsija orali li l-Kommissjoni dwar tkeċċijiet sommarji u leġiżlazzjoni proposta ta' ritorni immedjati fi Spanja. Għanna ħames awturi l-ewwel